fil-minuti. Allora, napprovaw. Eh, Il-Kumitat ta' Affarijiet Legali wkoll eh, daħlet tibdil eh, għal deċiżjoni adottan regolament 596 tal-2009 mill-Parlament Ewropa dwar li tiedi adottata deċiżjoni dwar il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju. Dan huwa r-raba parti ta' din. Mbagħad hemm lista twila ta' numri eh, dokumenti tal-Kummissjoni nuxħot naqra daw iċ-ċifri kollha il-President tistgħu tiċċekkjawhom fil-website tal-Parlament dwar is-sessjonijiet eh, live. Issa ngħaddu għall-aġenda tal-lum